finanzjament ta' żewġ fondi fiduċjarji ġodda għas-Sirja u l-Afrika kontribuzzjoni tal-Istati membri għal dawn il-fondi. Eh, I oczywiście w imieniu Rady ponownie eh, pan minister Nikola Schmidt. Naddu sta sur Schmidt. Monsieur minister? C'est bon Alors, Monsieur le Président. President, Signori, Deputati, jina, memx għalfejn nfakarkom għal darboħra kemm hija gravi il-kriżi li qed niffaċċjaw u għadna niffaċċjaw huwa minnu li din il-kriżi dawn il-problemi din u s-soluzzjoni għalija Eh, niddiskutu għom għawnek il parlament il-krizi għadamana u ma naħsibx li se tispiċċa dal-waqt, specialment mill-fat li dal-waqt fuqna il-kesħa u nafu li jem eh, eluf ta' refugjati, situazzjoni tagħhom tmur murallar. L-Europa u l-Istati membri ma baqux id-dejon fuq zaqqom, meta faċċjati b'din is-sitwazzjoni, sitwazzjoni komplessa, diffiċli, m'hemm l-ebda soluzzjoni ta' malaj u faċli għal din il-problema. Smajna numru ta' proposti dawn qegħdin jiġu implementati, naf li forsi eh, eh, naċċetta l-fatt li dawn qed isiru bil-mod wis, imma sforzi oħra dejjem fuq kull livell ehm, jibqa' għatem il-bżonn għalihom il-kapijiet tal-gvernijiet fit-23 ta' settembru il-taqaw u fil-dik il-laqa kienu impenjaw ruħom għal numru ta' miżuri. U huma e, qalu li se jaħdmu u jiffaċċjaw din l-sfida kbira l-Ewropa wieħed irid jara x'inhu dawn ir-refuġjati, hemm nies minnhom li eh, għandhom bżonn lajnuna u però li għadhom viċin ħafna tal-pajjiż u li qegħdin fil-kampijiet nafu s-sitwazzjoni. Mhux tant, mhux biss huma maħzina, imma huma katastrofiċi ħafna drabi. It-tfal ma jmorrux skola f'dawn il-kampijiet. Ġifiri dawn l-iktar u l-ewwel vittmi ta' dawn il-konflitti din il-kriżi. Il-sigurta wkoll tal-ikel fil-kampijiet ukoll hija waħda prekarja intom tafu xi tkun il-konsekwenza ta' dan kollu. Dawn in-nies jippruvaw jħallu l-kampijiet biex jersqu lejn l-Ewropa Għalhekk issa rridu narraw li l-impenji li ħadna nimplementawhom, nirrispettawhom u il-kontribuzzjonijiet li natu l-entitajiet umanitarji u anki l-istrumenti finanzjarji huma parti minn dawn l-impenji. Anki iż-żewġ trusts li qegħdin niddiskutu hawnhekk illum. Il-kapijiet ta' stat qalu li se jitella għal biljun ta' euro l-lajnuna li l-Unjoni Ewropea ta' til-NGOs Sa dawk li jkun qegħdin jgħinu l-refuġjati tas-Sirja. Ġifieri hemm il-programm tal-ikel, hemm il-kummissarjat ta' refuġjati u entitajiet oħra, aqdiet oħrajn. Dan dawn il-flejjeż ġejjin mill-budget nofsom mill-budget tal-Unjoni u mbagħad hemm il-kontribuzzjoni tal-Istati Membri għal-tieni nofs. L-ewwel impenn żammejnieh u dan bdejnieh mill-Ottubru l-istati membri kien aħna ġifiri se jkonna iktar minn biljun u diskussjonijiet bilaterali mal-NGOs minn se jbenifika bdejnijom diġa sabiex dawn l-impenji isiru umbat il-proġetti. Pal kummissjoni u koll li ek qed taħdem għax kif setejt is-Sinjura Kummissarju. Fuq il-fondi il-ġodda, il-Trust Funds, Hawnhekk qed nitkellmu fuq strumenti eh, għodda importanti ħafna se jiġbru il-finanzi dawk li jiġu mill-budget tal-Unjoni tal-Istati Membri u minn pajjiżi terzi se jiġborhom kollha dawn din l finanzjarja. Ġifna se tmur għall-għajnuna umanitarja u l-għajnuna għall-iżvilupp. Il-kriżi tas-Serja u il-font għalija huma l-istess pal dawk li jibbenefikaw minnhom il-laqdiet umanitarji. Wieħed irid għalhekk jisħaq fuq il-fatt li s-sitwazzjoni għandha tiġi stabilizzata. Kif diġa għettilkom sitwazzjoni verament imwera. Għalhekk bħalissa il-kontribuzzjonijiet għal dawn il-fondi għadu ma leħax dak li eh, livell sodisfaċenti. Aħna il-kontribuzzjoni kollettiva tagħna rridu eh, nolluwa għax il-proġett mumiex eh, finanzjati bizzejt sissa 20% er, biss. U l-istati membri permezz tal-Baġit tal-Unjoni se jkontribwixxu 500 miljun. Nixtieq infakkarkom li l-Unjoni Ewropea diġà hemm il-bidu tal-kriżi diġà tat 4.2 biljuni għal xogħol umanitarju. Il-Prim Ministru tal-Lussemburgu innaqat mal-President tal-Kummissjoni u tal-Kunsill Ewropew mal-President biex eh, ifakru fir-responsabilità kollettiva li għandhom l-Istati membri għal dan il-an. Fl-Afrika, aħna responsabli li naraw li jkun hemm sostenibli sostenibbli biex eh, in-nies minn dawn il-pajjiżi ma jkollhomx iħallu pajjiżhom biex e, jgħixu ħajja ħjar. Il-familja għandhom bżonn ta' dawn in-nies, għandhom bżonn l-enerġiji tagħhom u t-talenti tagħhom. U il-flus li ħalsu l-traffikanti tan-nies biex jiġu fl-Ewropa għandu jkun investit mod aħjar fl-ekonomiji tal-pajjiżi tagħhom stess u rridu nkunu realistiċi Dan kollu mhux se jsir mill-lum għada u fil-fatt għandna bżonn approċ ġdid għal dan ix-xogħol ta' żvilupp. Jiġifieri naraw li jkun hemm attività irid ikun hemm xogħol diċenti fil-pajjiżi tal-Afrika fuq investiment li aħna namlu jew inkella se nappoġġaw f'dan il-pajjiżi fuq il-taħriġ ta' żgħażagħ li ħafna drabi eh, mhux biżejjed fuq l-iżvilupp ta' setturi iktar tradizzjonali li ħafna drabi huma imxekla minn kompetittività anki minnaħa tal-Ewropa fl-agrikultura, fis-sajt pereżempju. Għalhekk aħna għandna l-obbligu id-dmir li nejnu fil-fatt aħna għadna l-impenn li nagħmlu dan li nejnu l-iżvilupp sostenibbli. Bħalissa f'Malta qed isir is-summit ta' l-Belt Valletta l-Unjoni eh, Ewropea fil-imkien mal-imsieħba Afrikani ħat jieħdu deċiżjonijiet importanti fuq numru ta' kwistjonijiet li għandhom ma' mal-migrazzjoni. U kif għadni kemet, dawk li jitkellmu fuq il-migrazzjoni ma jistax ma jitkellimx ma dak kollu li għandu xaqsam ma l izvilup Impossibli miżura, per eżempju, huwa il-fond urġenti għall-istabilità u l-ġlieda kontra il-kawzi tal-immigrazzjoni irregolari u anki tal-persuni li kellhom iħallu djarhom. Qed nitkellmu fuq politika, l-fatt li ma jiġux rispettati l-drittijiet tal-bniedem, il-problemi ta' oppressjoni. Ġifri, meta naraw il-pajjiżi minn fejn jiġu dawn in-nies, l-immigranti legali ħafna drabi, jiġu minn pajjiżi fejn m'hemmx garanziji dwar id-dritt tal-bniedem. Dawn laqas biss jeżistu. Fu il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea għal dan il-fond din se tinqasam żewġ partijiet l-ewwel parti se jiġi mill-Fond Ewropew tal-Iżvilupp u anke mill-Baġit tal-Unjoni Għalhekk kien possibbli li ngħidu eżatt kemm se jkunu dan il-flejjes mill-bidu net. għaxa l-izvilup sostenibli fl-Afrika irridu inħarsu lejn iż-żmien tal-lum u anki fuq medda itwal ta' żmien ma nistgħux nitkellmu fuq żmien qasir għax il-problema se tieħu żmien biex insigura l-kaptu. Il-Kummissjoni qalet li il-fondi ta' xi eh, wieħed punt minn miljuni ta' ta' euro. U anki il-fond tal-iżvilupp qed nitkellmu ġifri 1.8 miljuni u xi 20 stat membru qalu li se jkontribwixxu wkoll fuq livell nazzjonali l-Norveġja u l-Iżvizzera wkoll se jgħinu. u kol il-programmi bilaterali l-iżvilupp tal-istati tal li għandhom l-istati membri fuq livell bilaterali eh, ukoll se jkomplu imma ovvjament l-lajnuna finanzjarja tas-soltu li namlu dejjem iġifiri blan li aħna naħdmu fuq medda twila ta' żmien. Is-summit tal-Belt Valletta li qed isir bħalissa se tkun l-okkażjoni biex dak li jkun eh, jieħu impenn ikbar ma l-imsiħba tagħna. Illum jiena ma nistax intikom ċifri eżatti fuq il-kontribuzzjoni bilaterali għal dan il-fond ta' urġenza, għax dan kollu se jiddependi mill-negozjati u riżultati li joħorġu mill-laqa mis-summit tal-Belt Valletta. Imma l-Lussemburgu se jati 3.1 miljun ta' euro f'dan il-Trust Fund aħna għanna 1.0 tlieta ta' eh, perċentwal tal-PIB tagħna li nagħtu għal għajnuna l-iżvilupp. U nafu hemm li kulħadd mhux qed jistenna li eh, li jkun hemm biss il-minimu, imma ċertu pajjiżi naqsu li l-lajnuna li jagħtu għall-iżvilupp. Mhux noqgħod nikkritikom għax mhuwiex xogħol biex noqgħod nikkritika pajjiżi oħra, imma anki f'pajjiżi kien hemm min talab li nissikkaw ftit iċ-ċintorina dak li għandu x'aqsa mal-lajnuna eh, l-iżvilupp. Imma irridu ngħidu li anki fuq id-disciplina tal-budget u restrizzjoni tal-budget, meta wieħed innaqqas minnek, wieħed ikun verament eh, ma jkunx qed ikun ġust. Għax l-immigrazzjoni u nuqqas ta' żvilupp fl-aħħar mill-aħħar huma ż-żewġ naħat tal-istess moneta u jekk aħna ma' nikkonsidrawx il-problemi tal-iżvilupp, tal-miżerja, l-fatt l-isklużjoni ta' iżda huma sklużi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, xibqalhom dawn in-nies li jemigraw, anki jipperikolaw ħajithom fil-proċess. Jiena il-President tal-Kummissjoni qal ukoll li mhux il-ek nagħmlu l-barbed wire biss jew inkella ntellaw il-ħitan, da mhux se jwaqqafhom qed nitkellmu fuq investiment, ovvjament nitkellmu fuq is-solidarjetà mal-imsieħba tagħna tal-Afrika, imma investiment ukoll fis-sigurtà tagħna stess. Fuq dan aħna rridu niddiskutu. Illum dan rridu nifmuh biex nagħtu messaġġ importanti anki fis-summit tal-Belt Valletta. Grazzi ħafna. Uh, Grazzi ħafna, Ministru rappresentanti għal-Kommissjoni, Signora Viċi President għal-Kommissjoni, Signora Georgieva, grazzi ħafna, President. Ix-xogħol tagħna sar. Daqshekk l għalix kull sena nipproduċu iktar minn 67 triljun euro u din id-dinja tagħna tal-lum, sfortunatament in-numru ta' persuni li jiddependu mill-lajnuna biex jiexu ilu jikber esponenzjalment. Illum għanna biljuni ta' persuni li għandhom bżonn lajnuna għal-sopravivenza tagħhom li kieku dawn kienu pajjiż qed nitkellmu dwar il-11 l-ikbar pajjiż qed nitkellmu dwar pajjiż bejn il-Ġappun u t-Turkija. Nofs il-popolazzjoni ġo dan il-pajjiż m'għandhomx saqaf fuq rashom, ma kellhom jitilqu minn darhom minħabba l-gwerer jew diżastri naturali u minn dawk li tilfu id-dar tagħhom l-ikbar l-ikbar sem minnhom jgħixu eh, fil-viċinat tagħna fil-Afrika ta' fuq, fil of Sani huwa ċar illi aħna l-Ewropa qed niġu biss qed niġu mistennija mhux biss illi ngħinu dawk il-miljuni li qed jaslu fi xtutna iżda wkoll eh, huwa mistenni li ngħinu dak 59 miljun u dik hija biċċa xogħol morali, ġusta u hija wkoll fl-interess tagħna jekk inti tixtieq li jkollok sitwazzjoni iktar maneġevoli li fija nistgħu nkunu ċittadini tajbin, assolutament irridu nżidu l-attenzjoni tagħna, l-appoġġ tagħna għal dawk il-persuni u l-oriġini tagħhom fil-Libanu, fil-Ġordan, fit-Turkija u f'pajjiżi fil-qrum tal-Afrika. U bekk aħna fil-Kommissjoni ddeċidejna illi flimkien mal xogħol umanitarju tagħna ħanamlu użu minn strument ġdid dan il-trust fund għax huwa jista jiġbet somom kbar kbar somom illi forsi jistaw iwaslu għal deċiżjonijiet li jittieħdu f'waqtom biex insibu ċertu attivitajiet ta' flessibilta biex naġġustaw ruħna għal domanda li qed tinbidel. U li jkun hemm iktar donaturi u naqsu l-ispejjeż amministrattiv, l-impatt amministrattiv ukoll. Aħna ħadna deċiżjonijiet reċentement biex noħolqu żewġ trust funds wieħed minnhom qiegħed jiġi diskuss fis-summit tal-Belt Valletta l-Emergency Trust Fund għall-Afrika li għanibda minnu dan ġi diskuss minn mill-president mill-rappresentant Mogherini eh, f'Settembru u ma' diversi komitati u fid 10 ta' Settembru il-President Juncker ikkonkluda din il-proposta blan illi il-persuni il persuni biex nindirizzaw il-sorsi tal-instabilità, nindirizzaw l-immigrazzjoni u anki għal-popolazzjoni fl-Afrika. U etniħu għost najt li bejn il-9 ta' settembru u l-20 ta' settembru il-xol meċa għatiħ biex fil-Komissjoni stajna nadottaw il-deċizjoni rilevanti bil-labbozz tal-ftejn, bekk il-Trust Fund. Issa, Beda, beda għaddej ġmilu fejn jiprovdi diversi opportunitajiet jgħin fil-rezistenzi tal-komunitajiet jżid l-opportunitajiet u jiprovdi maniġjar aħjar tal- l-immigrazzjoni f'diversi reġuni tal-Afrika importanti illi dan it trasfand jgħin biex aħna nindirizzaw il-kaġun tal-immigrazzjoni iżda jgħin lil persuni li għandhom bżonnijiet immedjati ta' priorità. Huwa flessibbli, jippermetti azzjoni konkreta f'waqta, huwa qafas validu għal iktar viżibilità Ewropea għal dawk dak li l-ċittadini Ewropej qegħdin iħallsu għalih iktar speċifikament qed joħolqu x-xogħol, xogħol għaż-żgħażagħ u għad-nisa wkoll qed jibnu konnessjoni bejn żvilupp, sikurezza, jappoġġaw azzjonijiet fl-immaniġjar tal-immigrazzjoni. Aħna qed nistennew il-konklużjonijiet ta' dan is-summit, nisperaw li naraw iktar rizorsi allokati għal dan, illum kifet kif smajna għanna 1.8 biljuni f'dan it-trust fund flimkien ma 70 miljun li huma allokati għal dan nisperaw li jkun hemm iktar iktar impenn. Nixtieq ngħid ukoll li f'dan it-trust fund qed nipproponu l-allokazzjoni ta' 200 miljun għal Morok, l-Alġerija, Tunizja, Libja u l-Eġittu, m'għandix għalfejn ngħid l-għana, dawn huma pajjiżi importanti ħafna għal di tip ta' assistenza. It-tieni trust fund li ħloqna huwa trust fund reġjonali b'risposta għal kriżi ta' Sirja minn Deċembru tal-2014 biex nipprovdu iktar rispons koerenti għal kriżi tas Sirja fuq skala reġjonali il-bżonnijiet tas Sirjani fil-pajjiżi fil-viċinat tas Sirja. Iżda nistgħu nagħmlu użu minn dan il-font biex nejnu l-Sirjani ġewwa s-Sirja stess u nejnu l-Sirjani illi diġà bdow it-triq tagħhom lejn l-Ewropa li qegħdin issa fil-pajizi fil-viċinat tal-Europa fuq il-rotta tal-Punent. Dan il-font jismu il-font Madad. Madad fisser tama biex nibatu sinjal ċar l-refuġati tas Sirja illi id-dinja qed tiftakar fihom hemm it-tama ħafna minnhom qegħdin fit-triqtom lejn l-Ewropa għax tilfuq it-tama għal-jom infushom u tfal Fost l-anijiet tal-font huwa l-appoġġ tal-edukazzjoni għat-tfal tas-Sirja din kienet waħda mill- l-ikbar traġedji ta' din il-gwerra pajis li kien darba qed nitkellmu dwar 98% ta' rata ta' nies li jafu jaraw jiktbu. Illum saqsi l-tfal, kont saqsi l-tfal li jgħidu lek x'tixtieq isir jgħidu l-ek tabib, għallim. Illum 60% minn dawn it-tfal mhux qed imorru skola jew qed imorru skola irregolarment. Ġifieri li jkun hemm opportunità li ngħinuhom, nagħtuhom l-edukazzjoni li jistoqilhom huwa mezz biex ngħinu l-familjari tagħhom biex joqogħdu u mhux biex jitċalqu. Illum ingħataw diversi impegni membri kontribuzzjoni tal-fond qed nitkellmu dwar 32 miljun euro u ċertament li jkun hemm għajnuna minn min pajjiżi terzi anke minn stati membri wkoll. Irrid. Nirringrazzja l-istati membri li diġà għamlu l-kontribuzzjonijiet tagħhom u dawk illi kontribwew lill UNICEF, UNHCR, il-World Food Programme huwa moment kritiku għalina bħala Ewropej biex nieħdu responsabilta u natu il-messaġġ lid-dinja il-konfidenza il u najdu buċċa minn qoddim illi l-Ewropa edha hemm biex ikun hemm biex tagħmel it-tajjeb. Grazzi ħafna, grazzi issa <clears throat> naddu għal rappreżentanti tal-gruppi politiċi l-ewwel kellim tal-PPE Reimer Bege. Grazzi ħafna. Kummissarju, Ministru, smajt dak li qiegħed qiegħda tisħaq xorta hemm ċertu affarijiet li ma naqbilx magħhom. Jiena naqbel miegħek fuq il-punt illi jekk in-nies jasbu illi jistaw jisolvu problemi billi jibnu l-ħitan edin jihbaw għara subajum. Iżda ma tistax tajt fil-pubbliku kemm ħajkun hemm flejjes dawn il-fondi. Ejjew niftehmu. Xaridu kien hemm proċedura fast track biex naċċertaw li 9.2 biljun euro għall 2015 u 2016 jiġu trasferiti jkun hemm eh, bidla fil-prioritajiet biex dan il-flus ikunu jistgħu jintużaw. Issa wara li smajna lis sur Gutierrez l-ombudsman tal-ġnus maquda fejn qed jitqal li 5000 ruħ qegħdin jaqsmu l kull kuljum. Naħseb ma sifx li nistgħu nżommu l dawn in-nies ġewwa pajjiżhom anka fil-World Food Programme u dwar dak li qed isir skont l-UNHCR dwar li finanzjar pjuttost skars għal-inqas hemm ċertu bidla ma naħsibx li aħna lesti biex nifaċċaw ix-xitwa li nista' ngħid. Kelli żewġ minuti, President Le. U 10 sekondi għax interrompejtni artikolu 78 mandux jintuża għal mekkanizmu ta' rezoluzzjoni għandu jkun hemm referenza għall artiklu 79 paragrafu 3 protezzjoni temporanja f'sitwazzjoni ta' migrazzjoni fil-massa fil għaw diversi stati membri li għandhom tort u għawek qed nappella biex naċċertaw illi il-flus jitqedu f'dawn il-fondi u kummissarju kull darba li tiġijaw fil-komitat baġitarju għajdilna kemm u min qed iħallas għax inkella ħan nitilfu ċertu kredibilità u nitilfu il-fiduċa fil-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. kien eh, xi problemi ta' interpretazzjoni. Sena d kelma l Gardija, Gardija Zabal Rubjal. Grazzi ħafna. Naħseb li spiċċaw l-adġettivi biex niddeskrivu il-kriżi din hija sfidi soċjali, budgetarja, umanitarja dwar l-aħħar meta l-Kummissjoni ppreżentat l-aġenda tagħhom il-fondi allokati kienu 10 biljun euro li jinkludu l-flus illi għanna it trasfanzal l-Afrika u għas-Sirja. Naħseb li l ewropa qed tagħmel sforz kbir billi talluka il-fondi iżda tagħna ma jispiċċaw xaw. Dan jikkorrispondi għal budget Ewropew iżda xi ngħidu dwar l-istati membri. E, e, e, Il-Kunsill il formali kif ġie mfakkar Missur Schmidt kien alloka biljun euro fostom għal uh, World Food Program minkejja l-isforzi ta' ċertu pajjiżi xorta għadna lura b'żewġ biljuni. Kommissjoni riċentement għaltenna illi 9.4 miljun euro se jmorru lura għall-istati membri minħabba ċertu aġġustamenti u minħabba l-fatt li kien hemm iktar tħul minn multi, dazi, mhux qegħdin nitkellmu dwar il-legalità u kemm irridu nagħtu lura lill istati membri iżda jkun ġest sabiħ jekk l-istati membri iwedu li jagħmlu użu minn dan is-surplus ta' flus biex jitqedu fil-trust funds. Irridu naċċertaw li l-azzjonijiet tagħna jikkonformaw mal-maħsibijiet tagħna dan huwa test importanti Donald Tusk. President Juncker batu ittra lil 28 stat membru dwar dan. Grazzi ħafna. Ser nżomm is-Sur Coleman issa. Grazzi ħafna. Jider ċar illi meta nitkellmu dwar il-kriżi l-istati membri tal-Unjoni għandhom jerfaw responsabilità tagħhom u dan ifisser illi aħna għandna d-dover li nivvotaw favur din ir-riżoluzzjoni Sirja partikolarment u l-Afrika b'mod ġenerali għandhom bżonn lajnuna tagħna, għandhom bżonn lajnuna tagħna issa bekk ifisser illi l-ammont ta' flus hija tajba ma mhux biżejjed minn aspett baġitarju rridu nappoġġjaw dan, l-istess ħin rridu nistabilixxu kif se nagħmlu użu minn dan il-flus b'mod iktar effikaċi aħna dejjem emminna illi dawn il-flus għandhom jiġu ntużati b'mod effikaċi f'postijiet li qed jiffaċċaw il-kriżi. Il-kriżi tagħhom. Irridu nagħmlu l-almu tagħna biex nis ma jiġux imġela jitilqu minn pajjiżhom f'vjaġġi perikolużi dawn. Qed nitkellmu l-lejla dwar il-budget. Madana kollu, waħda minn nuqqasijiet tagħna hija li qed titkellmu biss dwar il-flus, il-budget li huwa nieqes hija deskrizzjoni ċara pjan pjan li huwa denju tal-Unjoni Ewropea biex insibu soluzzjoni. Mhux se salvu xejn bil-flus biss, il-flus huma meħtieġa ma mhux kollox. Irridu imorru lura għas-sitwazzjoni fejn tiġi applikata l-liġi b'mod uniformi. Sur Duprej. Deprej. Grazzi. Smajt dak li qed ma nistax ma ngħidx illi <clears throat> naħseb illi qed tissottovaluta il-sitwazzjoni, il-figuri ta' ta' għal sentejn qed titkellmu dwar 3 miljun refuġat addizzjonali, jekk dik hija sitwazzjoni irridu ngħidu x'inhi hija sitwazzjoni korrenti dwar ir-riżultati. Wieħed għandu il-fond, il-fond hija ideja tajba jekk ningħataw dan il-500 miljun mill-Kummissjoni u mill-Istati membri dan jista' jaħdem. Issa għandek 3 miljun refuġat fil-viċinat. Mbagħad għandek nies li kellhom jitilqu mbagħad għandek miljun qed nofqu biljun jekk forsi tista' tagħti ħarsa lej dawn il-figuri u tgħid li b'mod oġġettiv jekk forsi qed tistenna wisq minn dan il-biljun. Ngħidu illi qed inħarsu lejn l-istrumenti operattivi li għandna a dispożizzjoni tagħna għandna biljuna tas Sirja, mbagħad għandna wieħed jista' forsi jista' jimmaġina illi dan jista' jbiddel xi ħaġa l-importanti illi l-istati membri qed jiddefinixxu strateġija u jagħmlu użu mill-istrumenti biex jaħdmu flimkien u naraw kif nistgħu noħolqu sinerġiji b'riżultati aħjar u dan għadu ma ġarax sissa. Mistoqsija li għad fadal sel jiġri b'dawn il-fondi fit-Turkija ħanħassu lill-Erdogan jew ħantuhom il dawk li huma speċjalizzati. Eh il-kooperazzjoni hija tajba u hija minna. Grazzi. Il-kelimni mess jekk jogħġbok għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Komissarju. Għannu Nappoġġaw il-solidarieta, konna approċ integrat biex eh, nappoġġaw il għajnuna umanitarja u anke biex eh, nappoġġaw il-proċess tal-paċi u tal-izvilup sostenibli f'qafas sostenibli u b'responsabilta nilqaw l-effettività u l-flessibilità. dan il-fondi għadhom sar wiz biex naħdmu fuq il- bżonijiet urġenti għall-istabilità u għall-bżonijiet umanitarji fis-Sirja, fit-Turkija u fir-reġunijiet fl-Afrika xikultant jisu jider, jisna et, et ninvestu iżjed fil-flamara u ġew mill fil-nis għanna jkun priorità l-Afrika. L-Unjoni Ewropea għada Um, il-donatur ewlenija fl-Afrika u hemm bżonn u l-Kummissarju għandu jiżgura li jkun hemm direttorat għal qatt kbira hawnhekk u għandhom jidru qudiem il-Parlament biex jirrispondu fuq l-istrateġija fuq dawn il-fondi. Il-Kummissjoni għandha toħroġ eh, rapport ta' kull sena fuq l-għajnuna umanitarja, l-iżvilupp u l-impatt ekonomiku u l-stabilità tal-proġetti eh, li jieħdu l-fondi minn dawn il-fondi. Um, Għandna ikonna informazzjoni fuq l-entitajiet li huma responsabbli għal dan il-proġetti u niżguraw li huma konformi mar-regoli finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Importanti li ntejbu l-istrumenti finanzjarji biex ikunu iżjed flessibbli u effettivi fil-budget Ewropew. Meħtieġ li l-proċess ikun trasparenti u demokratiku. Grazzi. L-Onorevoli Hautra. Għazewċ minuti jek joġbok. Eh, President, jina niftakar sew meta il-Komissarju Gorjova kienet ehm, saret il-Komitat l-aħħar darba qabel ma saret viċi President għal-budget eh, u inti kontet jekk aħna ma ndirizzaw il-problemi tal-kriżi eh, finanzjarja ħadd ma jkun jista' jilqa mal- mal-bżonijiet u l-idbatija ta' krizi nasab li kellek raġun u kullħat kellu jara x'kienet jiġri. Diġa kien hemm is-sinjali dak iż-żminijiet. Jiena kuntenta li għandna l-Presidenza tal-Lussemburga tal-Lussemburgu għax il-Lussemburgu huwa żgħir iżda huwa donatur konsistenti u siħba tal-iżvilupp u m'għandekx toqgħod lura fuq il tnaqqis fil-budget fl-istati membri oħra u jiddispeċini li l-pajis tiegħi Finlandja qed inaqqas lajnuna 42% dan huwa kullas mhux naqis taħt dawn il-kondizzjonijiet meta il-President Juncker qal li mhux normali dan li naqsu l-budget. Issa għandna il- trust funds u għanna nużawhom kem eh, l-aħjar mod possibbli iżda għandi xi mistoqsijiet, per eżempju, meta naħdmu fuq l-emerġenzi, u dawn is-sitwazzjonijiet kif nistgħu nżommu mal-prinċipji tal-effettività tal fl-għajnuna. Kif nistgħu nirrispettaw il-sjeda tal-pajjiżi, kif nistgħu nżommu mal-approċċ mal tagħna eh, abbażi tad-drittijiet tal-bniedem, kif nistgħu nevitaw il-frammentazzjoni tal-għajnuna din hija dan huwa fliegu. Anki jekk nipprovaw nevitaw. Ovvjament eh, dawn il-flejjes mhux biss flejjes iżda għanna nifmu li dan se jiġu għaspiża ta' xi attivitajiet attwali. Kif nistgħu niżguraw li se jkun hemm komplementarità ta' dawn il-fondi eh, ta' trust funds flimkien ma' fondi oħra, etc. Grazzi. L-Onorevoli Korraw, jek jogħġbok għal-minuta. Grazzi, President il-President kif ukoll il-Komissarju il-President Juncker kif ukoll il-Komissarju Georgeva diversi drabi enfasizzaw l-importanti li naffaċċaw l-immigrazzjoni fl-eru tagħha. Ħanħarsu lejn l-impenta l-Stati membri wkoll. Se nikwota Fabrizio De Andre, l-Unjoni Ewropea qed timpenja ruħha Issa, eh, dinjita, issa minar dinjita meta nħarsu lejn l izvilup li jiet jiġi kwotat mill-Konsil, eh, dawn huma impenji klim fejn m'hemmx fatti. Issa fil gwatta ta' dan il-fond eh, nafu li dawn huma fondi li jiġu li jiġu minn postijiet oħra minn fondi għall-iżvilupp. U bekk hemm ir-riskju illi konna effett ta', ta, ta metadon fuq xaħat li huwa drogat. Għax maħniċ qed naraw il-problemi li waslu għall-immigrazzjoni, għall-migrazzjoni, għandna jkollna programmi serji biex eh, najnu l-intrapriżi żara u natfaċċaw il-problema mill-erru. be, be għal żewġ minuti. Signora Komissarju, eżis kollegi tal-ħodu, aħna smajna illi l-armata sirjana kienet avanzat madwar il- belt tal-martiri madwar l-aeroport jiena nixtieq nilqa dan il infahar dan il- din il-rebħa kontra l-ISIS. Mill Nittama li dan huwa l-bidu ta' tmiem il-bidu tal-konflitt fis sirja il-mexxejja eh, marrewx pragmatiżmu. Kienu qed eh, biss jalqu l-ambaxxati u jappoġġaw il-fazzjonijiet eh, tar-ribelli. F'Marzu li għadda Mari Kristina Natu u jiena ressaqna reżoluzzjoni fej suġġerejna li se nerġgħu nistabilixxu il-relazzjoni diplomatiċi mas-Sirja. il relazzjoni diplomatiċi il relazzjoni diplomatiċi mas sirja qabel ehm, eh, favur il tinstab soluzzjoni għal għal konflitt iżda għatma twaqqaf il-dialogu fil-gwart tal-ajnuna għal-Assirjani jina jiddispeċini nara l-Komissjoni jettati il-flus l-MSF bis u organizzazzjonijiet li jaħdmu biss fil-fdawn l-żoni fejn hemm il-ribelli naħseb li għandna ngħinu li Sirjani kollha u inwet u l-missjoni umanitarja tagħna mingħajr ma neħdu ma nappoġġaw lil-naħat partikolari qed nitkellmu dwar l aġenziji kollha li m'għandhomx biżejjed finanzi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ta' ġus maquda nixtieq ngħid lill-SOS Christian Dorian volontira żgħar illi huma fiċenti dinamiċi li jaħdmu man nistess fis-Sirja, fl-Iraq u fil-Libanu u fil-Ġordan. Huma magħrufa ehm, huma jaħdmu mal-awtoritajiet eh, lokali u jieħdu għandna nieħdu ispirazzjoni mill pragmatizmu tagħhom. Grazzi minn non taċ tisa' Balks. Grazzi ħafna. Vice President. Mela biex insibu soluzzjoni tal-kriżi ta' migrazzjoni għandna ndirizzaw l-ewwel net għandna niżguraw illi se jkun hemm kooperazzjoni nazzjonali reali għal paċi u għall istabilità. U naħseb illi b'dan bluzu ta' dan il-fond qed nagħmlu pass il-qoddim u bekk inkunu niskuraw illi l migrati najnu l migrati Il il-migranti iżda għanna nsibu soluzzjoni anki għal problema tal-pozizjoni tal-frontiera esterni tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-Greċja. Jekk dana ma jaħdimx għanna insibu soluzzjoni oħra. Bħal per eżempju dik li ntużat fl-Ungerija. Hemm bżonn li nħarsu il-kultura u l-identità tal-Unjoni Ewropea kontra dawn eh, dan il-flussi migratorji grazzi grazzi ħafna. Mela, għalaqna l-spiċajna dawn l-interventi mill-gruppi politiċi iżda. L-ewwel għandna l-Onorevoli Fernandez jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Għanna 9 biljun u 9.2 miljon. Għanna zewċ eh, biljoni punt li ta' u li huma eh, il jiġu minn dazi u mill-multi. U dana jaqbel mal dak li il-Konsillu l-Istati membri għandhom jikontribwixxu għal eh, dawn il-fondi għal Sirja u l-Afrika. U dan jfisser li mingħajr sforz finanzjarju miżjud. U jekk ma nagħmlux sforzi ieħor fuq fil-budget nazzjonali l-Istati membri jista' jużaw iż-żewġ biljuni u 300 eh, elf euro għal dan l-impenji li għandhom fil-gwatt dawn iż-żewġ fondi, dan il-kriżi tal-rifuġati timponi obbligu. Din hija kriżi illi toħloq il-problemi li għandhom għandna nsibu soluzzjoni fil-eruq tagħha u din hija problema li għandna naffaċċaw, il-problema li l-istituzzjonijiet għandhom kollha għandhom jipparteċipaw il-fondi jistaw jenataw il-tama u anki il-garanzija tal-futur aħjar għal u niprevjenu kol għax dejjem tajjeb illi nipprevjenu milli nikkuraw dawn il-fondi se jingħataw verament biex, eh, isolvu l-problema. Fl-irruq tagħha l-Onorevoli Fernandez għandek karta l-blu taċċetta jekk jogħġbok. Għandek il-kelma. Signora President, grazzi nixtieq insaqsi biss u nixtieq nara jekk jaqbel miegħi mhux aħjar bħalissa ir-Renju Unit daħħal iżjed flus fil-kampijiet fil-frontirat bejn it-Turkija u Sirja minn iżjed minn kulħadd. Mhux aħjar kieku dawna waqfu l-kampijiet tagħhom u mhux l-Unjoni Ewropea ħadu l-flus u jaħlu dan il-flus kif dejjem jagħmlu u żgur li m'hemmx il-laqasem l audizjar ta' dawn il-flejes ħanħallu l-gvernijiet nazjonali għamlu dan il-xogħol u l-Unjoni Europea tibqa' barra. Jekk jogħġbok tista' Sur Fernandez tista' twieġeb. Ir-Renju Unit eh, bħal pajjiżi oħra se jirċievi riżorsi finanzjarji miżjudin illi huma dispożizzjoni tagħhom biex jużawhom dan il-fondi għal dan lan. Jiena kont qed ngħid illi ebda kontribwent ta' ebda pajjiż fl-Unjoni Ewropea b'dan iż-żewġ biljuni u 300 euro li jiġu mill-multi u mill-dazzi se jiġi penalizzat b'dan il-mod. U ovvju u għacċar ukoll li dan il-fondi huma misjudin u bekk lan għandu jinkiseb. Għandhom jintużaw bl-ikbar serjetà u effiċenza fil-ġestjoni tagħhom. Ebda pajjiż membru eh, ma jwettaq dmiru 100% kif suppost. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss il signora il-Sur Schmidt un bat eh, Gorgeva. Mela, il-pazjent jajt il-tabib jiena meta mur fil-Brussel, noqt bil eda fil-Konsil Ewropa u deċiżjonijiet fejjiena nisseħli li nnifsi bħala l-kap ta' gvern biex inħallas fil-fond trasfant tal-Unjoni Ewropea biex nindirizzaw ir-raġunijiet tal-kriżi tar rifuġjati meta jiena neġalura lura fil-kapitali tiegħi nkun kap ta' gvern jiena ngħid dik hija dikjerazzjoni ġenerali ma torbotx mhix vinkolanti legalment il-psikjatra se jagħmel se jagħti riċetta l-mediċina, terapija, Sfortunatament dini dini realtà Ewropea laqat fil-Kunsill Ewropew jissuġġerixxu li jwaqfu il-trust funds biex eh, nelbu l-eruq ta' dan kriżijiet. Il-Stati membri jieħdu biżejjed flus biex eh, ikollhom id-drittijiet tal-flimfiq ta' dan il-flus. Fortunatament għandna ħafna flejs li jispiċċaw fil-bwiet tal-Istati membri, għadna adottajna l-budget tal-għajnuna tal-budget tal-. -budget tal fejn se jkollhom 8 biljun um, bħala pis għandna iżjed minn 82 eh, miljon mbagħad li l-Konsilju jrid iżomm fil-riserva tal-2016 għal l-iżvilupp mhux mistenni qed nikkwota hawnhekk fil gwart tal-kwistjoni tar-rifuġati. Nixtieq insejħaħ il-Kunsill biex niżgura li huma jiżguraw li dawn l-istrumenti legali huma qawwijin u b'saħħithom. Il-kellim li jmissi jogħġbok. Grazzi. Il-Komissjoni waqfet Trust Fund biex eh, terġa' tajn għal ritorn tal-istabilità biex jgħinu fil-flussi migratorji il-Trust Fund u għaparti mill mill-qafas tal-izviluppu kooperazzjoni u għanna niz Nieħdu dan il-fondi mid-donaturi. L-Unjoni Ewropea diġà impenjat ħafna ammonti kbar, iżda qed tistenna l-Unjoni l-Istati Membri biex jagħtu iżjed fondi. U sissa ftit wis pajjiżi għamlu hekk, il-Kummissjoni Ewropea x'tista' tagħmel biex tbiddel is-sitwazzjoni. Dik hija l-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni il-Polonja se, se timpenja ruħa biex tagħti flus għal programmi oħra bħal pereżempju għal li kellha d-dinja. Mela, il-mistoqsija segwenti li segwi għadin dawn il-trust funds kif jaqblu mal-programmi attwali għaddejjin bħalissa? Grazzi, Signora Verġaj, kieġba kal-minuta. Grazzi ħafna, Signor President. Il-Trust Fund ta' Sirja supposta jgħajn għall-edukazzjoni, specialment u tajn il-sigurezza għat-tfal u għall għal nisa iżda fl-Afrika hija biex telep l-eruq tal-migrazzjoni u anki għal proċess ewlieni e, firgward tal-la reġims fid-dinja e, bħal eritrea fejn għandek il-ħabsijiet miftuħin u, gvern oħra, toħra dan il-gvern nietu huma l-kawżi tal-instabilità huma u huma stess fit-traffikar tal-bniedem skont ir-rapporti li għana dan il flejs kollha se jittieħdu mill-EFD. Il-gvernijiet Afrikani fem oħdan u indunaw u qed jgħidu illi ma jridux ikunu l-Pulizija tal-Unjoni Ewropea qed ikunu ċiniċi hawnhekk għandhom huma eh, taċċi illużjoni l-Unjoni Ewropea x'qed tagħmel qed twarab dawn il-dawn il dan il-kontinent. Grazzi ħafna. il sinjura Valero jikħeġbok għal-minuta u nofs. Grazie ħafna, President. Kull ħajja li tintilef meta tipprova tilħaq l europa hija ħajja mitlufa żejda Eh, tkun xi tkun ir-raġuni jekk qed taħrab mill-faqar mill-Afrika jew mill-gwerra fis-Sirja u kif eh, intqal Mr. Schmidt il- il-ħitam mhumiex se jwaqfu r rifuġati forsi tista' tasal fl-Ewropa iżda jintbagħtu lura għax aħna rridu nibatuhom lura skont dak li qed jintqal hawnhekk. U ma se jerġgħu jiġu lura darba wara oħra jekk aħna ma nelbux il-problemi, l erruq tal-problemi, il għaliex qed jitilqu minn dawn il-pajjiżi u għalhekk għandna nagħtu iżjed importanza lil dakollu. Jiena mħasba meta naqra l-deċiżjoni tal-Kunsill mill-20 ta' Ottubru għax jidirli li għan qed nifokaw wis fuq eh, dak li għandu x'aqsam mal-migrazzjoni u fejn qed nippruvaw nimblokkaw il-frontieri u ma nifokawx fuq il-, -il il-xol fit-tul biex nizguraw li kunem iżjed zvilup u zvilup aħjar f'dawn il-pajizi. Et, et nifokaw f'postijiet oħra u qed neħdu koll il-flejjes mill-xogħol fit-tul u qed indaħlu dawn fuq dawn il-flejjes fuq il frontira nittama li dan mhux il-każ. Eh, problema oħra fil-budget kif diġà semma, ħafna stati membri qed inaqsu l-kontributi tagħhom il- il-rifugġati fl-Europa qed konsidrati bħala l-għajnuna l-iżvilupp ukoll. Il-kelim li jmiss l-idea li naħdmu fuq il-problema tal-migrazzjoni tal-massa fis-sors tagħhom jew kemm jista' jkun viċin is-sors l-eru hija ħaġa li aħna nilqawha fil-fatt qed insejħu l-gvernijiet tad-dinja biex jagħtu soluzzjoni globali f'dawn il-pajjiżi jew fl-istati ta' viċinanza waqt li l-Unjoni Ewropea qed tuża um, il-kriżi oħra biex tieħu iżjed flejjes minn min ħala 16 fil-Renju Unit. Aħna ngħidu le diġà għandna biżejjed flus f'dan il-baġit jekk nibdew naħlu l-flus fil-proġetti li mhumiex essenzjali u nużaw dan il-fondi fondi għal nużawhom minn flok għal proġetti li vera jisu um, tamin forsi n-nis jieħdu iżjed eh, fiduċa biex nonfu 500 miljon fuq il- eh, materjali edukattivi hija eżempju ta' arroganza u ta' ħala minn flok ma' nipromovu il-valuri tagħna minn flok ta' eh, permessa propaganda l-Unjoni Ewropea għandha tieqaf mill-li taħt dan il-flus u tużawhom għal miżuri biex issolvi il-kriżi tar rifuġġati Il-kellim li jmiss, uh, Signora Kappa jek joġbok. Grazzi, Sinjura President, Signora Komissarju, rappresentant tal-Konsil, għada ser ikunem laqa tal-affarijiet barranin biex nindirizzaw nitkellmu dwar din il-problema. Probabbilment xejnmu bizzejet meta wieħed iqis il-daqs ta' din il-problema. Eh, dak kollu li qed nagħmlu xorta mhux qed jipprovdi soluzzjoni sostenibbli mhux qed nagħmlu ħarsien tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea, Frontex m'għandix biżejjed riżorsi u l-mandat tagħha mhux ċar biżejjed. U hekk kif rajna kien hemm 160.000 persuna rilokata f'dawn l-aħħar xhur. Dan mhux biżejjed. Aħna nilqaw dawn il-fondi fiduċjarji, però għadna mhux qed nifhmu eżattament min ħajati u kemm ħajati. Il-kriżi, għajnuna din il-kriżi waslet tard wis il-UNHCR illu jgħidinna snin issa illi il-flus li għanna allokati għal daw il-problemi mhumiex biżejjed Ah, il-Sinjura President tinterrompi l-kellima. Issa naddi il-kelma l-Onorevoli Eptideos għal-minuta. Grazzi, Sinjura President, biex naffaċċaw din il-problema ta' emigrazzjoni li hija marbuta anka mal-problema ta' Sirja u mal-emigrazzjoni mill-Afrika, l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea iridu joħorġu aktar minn 500 miljun euro, pero ikun qed jarralna jekk naħsbu li dan ser isolvi l-problema. Refuġġjati ser jibqgħu ġejjin fl-Ewropa f'ammonti kbar ħafna u il-persuni tal-Ewropa, ċittadini tal-Ewropa, inkluż il-Grigi, ser ikomplu ibatu partikolarment minħabba l-miżuri ta' austerita il qed ikomplu jintafaw fuqhom biex inkomplu noprovdu fondi anka għall-emigrazzjoni illegali. Jekk iridu nsolvu din il-problema, ejja naraw l-oriġini tal-problema x'inhuma. Xin Per eżempju, nwaqfu u il-gwerra li jeżistu f'dawn il-pajjiżi biex bekk dawn il-pajjiżi kunu jistgħu jiżviluppaw anka ekonomikament u eventwalment ma jkunx hemm iktar immigrazzjoni. Il-hotspots iridu jiġu stabiliti fil-pajjiżi ta' oriġini u mhux pajjiżna u fl-aħħar it-Turkija wkoll trid tagħmel kontroll tal-frontieri tal tagħha. Għal-minu ta' nofs l-Honorable Steer. Sinjura President, il-Parlament Ewropew minn dejjem adotta approċċ komprehensiv għal din il-krizi. Huwa għapropju għalhekk li aħna nilqgħu dawn il-fondi fiduċjarji illi li ħajajnu lill-Afrika u l-Sirja. F'dan fis-summit tal-Belt Valletta rridu niddeċidu anka fuq dawk fuq x'ħanamlu fuq dawk il- Eh, l-emigranti illi ikunu illegali għalek iridu jintbatu lura lejn il-pajis tal-oriġini tagħhom. Barra minn il-membri jridu juru ċersi li parteċipaw, partikolarment meta tiġi stabilita somma dik ta' 1.8 biljun euro li trid eh, tittieħed minn partit oħra tal-budget, jekk nimpenjaw ruħna għalija, irridu naqdu din is-somma. Barra minn hekk irridu ngħinu wkoll permezz ta' għajnuna l izvilup u aħna qed nistennew ukoll mill-Kummissjoni illi din tatina informazzjoni sħiħa rigward kemm ħajkunu effettivi dawn il-fondi. Però dan mandux is-servi ta' qalbi, rridu niżguraw l-ewwel qabel kollox li jkun hemm fondi flus f'dawn iż-żewġ fondi. Grazzi ħafna speċjalment tal-li zommejt ma' ħinek, issa naddi l-kelma lill-Honorevoli Thomas. Grazzi, Signora President, u dimna għanna situazzjoni eccezzjonali bħalissa. U naħseb illi il-klim illi għalet, il-klim illi għalet il-Kommissarju irridu nżommu f'moħna. Għanna sfida storika u għalek il-Kommissjoni id-deċidiet illi toħloq fondi ta' fiduċa, fondi fiduċari għall-Afrika u s-Sirja. Iżda, rridu nżomu f'moħna illi l-ewwel il-wediet li saru minnaħa tal-Konsil ma nżammewx u t-tieni il-titlu taħt eh, capping numru 4 mhux biżejjed lanqas il-Kummissjoni trid tistabilixxi għodot li huma barra il-budget. L-MFF bla dubju huwa limitat wis eh, il-budget Ewropew ħalejn bla nifs u aħna irridu naraw kif naffaċċaw kriżijiet oħra wkoll. Għalhekk huwa importanti illi naffaċċaw ir-realtà budgetarja li għandna qudiemna u nerġgħu nagħmlu reviżjoni tal-MFF. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Marjax. Senjura President, diversi drabi għedna f'dan il-Parlament Ewropew illi il-Greċa ma tistax tkompli taffaċċa il-krizi eh, emigratorja li teżisti il-gżejjer tal-Eġew mimlijin emigranti u x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea qed tagħti ċiċri mhux biżejjed biex naffaċċaw il-krizi eh, attwali anka fl-MOU eh, flok irridu ngħidu dan Flok ma noqogħdu neddu li Turkija u eh, flok ma naraw kif namlu biex eh, Eh, nsolvu l-problema qed eh, inkomplu napoġġaw il-pajjiżi bħat Turkija. L-hotspots rridu jsiru fit-Turkija u mhux pajjiżna. Barra minn hekk irridu nsolvu l-problema ta' Dublin tlieta. Irridu anka nagħmlu ridistribuzzjoni tal-emigranti skont il-GDP u skont id-daqs tal-pajjiż. Irridu nwaqfu l-emigrazzjoni illegali minn dawn il pajiz irridu nżidu l-isforzi tagħna biex nsibu soluzzjoni paċifika fis-Sirja wkoll. Grazzi ħafna issa għal minuta u nofs l-Honorable Wolf. Grazzi, Sinjura President, din is-sena 1.3 miljun emigrant ġewa wek fl-Ewropa u s-sena d-dieħla hemm stima ta' 3 miljun persuna il-soluzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea hija li jkun hemm fond fiduċjarju ta' eh, ftit miljoni ta' euro biex insolvu din il-problema. Problema li teżisti per esempio fl-Afrika eh, illi hija ikkawżata mit-tariffi illi jikkompetu b'mod inġust ma l-ekonomiji tal-pajjiżi Afrikani u hemm ukoll appoġġ lill-istess gvernijiet Afrikani li jitterrorizzaw lill-ċittadini tagħhom. L-Unjoni Ewropea mhijiex ħabiba tal-Afrika għal kultura postkoloniali tal-Unjoni Ewropea eh, dan mhux biżejjed. Per eżempju, tariffi ta' 7.5% fuq eh, l kafè nkaljat. Eh, u bħalma qalet mm, awtriċi Niġerjana darba l-Afrika fl-Afrika memx bżon illi tati il-ħuta li ċittadini, iżda tittatjom il-qasba sabiex ikunu huma stess illi jaqbdu l-ħut tagħhom. Grazzi l-Onorevole Gabriel għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Sur Schmidt, Signora President, Signora Kommissarju, il-Fond Fiduċjarju għall-Afrika huwa fond innovattiv, però ma rridux ninsew illi diġà hemm 11 il-fond ieħor Ewropew eh, illi attwalment għaddejjin u qed jaħdmu Meta niġu eh, biex nejdu Iva jew le, jina inħoss illi Iva hemm bżonn illi niprovdu eh, għajnuna uh, illi hija intelligenti, però rridu nkunu prudenti, rridu niżguraw illi dawn il-fondi fiduċjarji jiġu sostenuti minn uh, persuni privati u pubbliċi Irridu u ukoll illi dan il-fond ikollu dimensjoni tas-sew globali. Umbat, irridu nantiċipaw il-problemi dawn il-fondi jridu jgħinuna sabiex aħna naħdmu qabel ma tiġri kriżi, irridu niżviluppaw ukoll valur miżjud eh, ma dawn il-fondi fiduċjarji, meta mqabla ma fondi fiduċjarji oħrajn. Fl-aħħar net, biex aħna nsaħħu l-effettività ta' din l forsi issa wasal iż-żmien illi nillimitaw il prijoritajiet tagħna. Irridu nsaħħu l-impenji ta' pajjiżi li jagħtu għajnuna għabbażi ta' oġġettivi bazati fuq il-prestazzjoni. Rridu kol nistabilixxu l-idea illi trid tagħti aktar biex tirċivi aktar u fl-aħħar l-istati membri li ddeċidu li jappoġġaw dawn il-fondi iridu jiġu appoġġati, però fis-summit tal-Belt Valletta ma nistawx nitolbu aktar mill-mexxejja tal-Afrika jekk aħna mhux qed nagħmlu biżejjed, wasal iż-żmien li aħna stess nagħmlu aktar, ma nistawx inħal inwarbu lill-Afrika, irridu nagħmlu kooperazzjoni li taħdem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Sinjura, għandek blue card mill honorable mill-Honorable Coburn. Taċċettaħħa? Iva. Sinjura, ma tas ma taqbilx miegħi illi l-Unjoni Ewropea hija kompletament inutli. Uh, per eżempju, kien hemm 20 sena fejn il-kontijiet ma kinux trasparenti bissejjed U għalek, zgur aħna maħnix l-entita illi għanna natu għajnuna l-Afrika. Ma jkunx aħjar jekk per eżempju, eh, jekk pajzi bħal Renju Unit jew inkella jew Franza imor u ma stess u jistabilixxu dawn il-kampijiet, eja, innaqsu l-intermedjarji u nkunu aħna stess li mor nibnu dawn il-kampijiet. Taqbel miej jew le. L-Onorevoli Gabriel, nerġa' għandilek il-kelma. Grazzi ħafna ta' dik il-mistoqsija, Sur Honorable Coburn. Jina nishtiq ngħid kelmtejn, żewġ affarijiet fil-fatt. L-ewwel, naħseb illi jekk aħna ma tallimniex lezzjoni minn din il-kriżi, jiġifieri illi aħna fil-passat kellna naħdmu flimkien bħala Unjoni Ewropea, li kieku aħna ħdimna flimkien, għarra din il-kriżi ma kienx tilħaq id-dimensjoni kbira li waslet għalija li laħqet illum. lum Għalhekk ma naqbilx ma dak li qed inti. It-tieni punt, bizzet wieħed ħares lejn il-figuri, rajna il-mod kif l-indikaturi tjibu meta meta wieħed iqis lajnuna li tajna aħna bħal Unjoni Ewropea, per eżempju, qed tiġi provduta kura ta' saħħa ħjar għan-nissa, skejjel, it-tfajlet jintbatu l-skejjel, eċċetera. Jiġifieri għandek raġun illi l-affarijiet mhux faċli, però qed nastu għal riżultati, joġobna u maġobni xtan. dan. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea hija għandha ċerta saħħa. Grazzi ħafna. Issa ħanaddi il-kelma lill-Onorevoli Guerrero Salom għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Ovvjament jiena naqbel mal-intenzjonijiet u il-miri illi waslu għalli l-fatt li stabilixxejna dawn il-fondi fiduċjarji eh, gwerer li l għadejn snin u għalek hemm iktar nis li qed jiġu spustjati, però m'għandniex iktar flejes biex namlu tajjeb għal dawn il-bżonnijiet barra minn hekk huwa diffiċli ħafna li wieħed jippjana minn kmieni minn qabel biex jantiċipa x'ħajkun hemm bżonn fil-futur. Però jekk dawn il-fondi ser jgħinu, allura jina nkun l-ewwel wieħed illi nappoġġom, però ejja ma nins illi ħafna minn dawn il-fondi ġejjin minn fondi oħrajn illi ġew allokati għal azzjonijiet simili, għal intenzjonijiet simili. L-Unjoni Ewropea iva meta kien hemm bżonna kienet hemmhekk, però infakkarkom illi din il-lista mhux qed eh, tkun xhieda tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna rridu nizguraw illi dawn il-fondi kunu fondi addizzjonali u illi aħna mhux sempliċement qed nieħdu flus minn bnadi oħra, minn sforzi oħrajn, jekk aħna nkunu onesti meta nipriskaw illi u ngħidu illi rridu ngħinu lil dawk illi qed jaħarbu mill-gwerer u mill mill-ġuħ, allura irridu noqodu attenti biex bekk nifmu fejn għanna nalokaw il-flejes tagħna. Issa naddi il-kelma l-Onorevoli Trebessius għal minuta. Jekk joġbok, Onorevoli Trebessius. Grazzi, Signora President. Ovvjament, il-programm ta' għajnuna għas-Sirja nil-qawħ u nittamaw illi anka jaslu eh, provvisti tal-ikel mill-aktar fis possibli f'dawn il-kampijiet ta' refugġjati. L-istati membri tal-Unjoni Ewropea naqsu il-kontribut tagħhom l-UNHCR minkejja illi eh, intqalilna illi hemm kriżi l-UNHCR għaltna li hemm kriżi kbira ħafna. Eh, issa qed nipprovaw nduru lej Turkija u ngħidulhom illi huma għandhom jikontrol l-frontieri tagħhom, però ja ma ninsewx illi t-Turkija stess mhux qed jħarsu drittijiet ta' eh, libertà tal-istampa, per eżempju, tad-demokrazija tal-istat ta' dritt. Issa, eh, x'qed jiġri hawnhekk? Sur Task ftit ilu qal illi il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu responsabilta importanti tal-istess Unjoni Ewropea. Għalhekk l-istess kontroll tal-frontieri ma għandix titħalla fil- uh, fil- eh, għal merxe ta' ċerta pajjiżi oħra fostom ta' Turkija. Grazzi ħafna, naddi l-kelma sal-Onorevoli Kristoforu. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nemmen illi ħadd ma qed jiddubita mill-fatt illi jrid ikun hemm solidarjetà u għajnuna biex nindirizzaw il-kriżi tar-refuġjati. Naħseb illi ħadd minna għawek ma jemmen illi m'għandniex nuru solidarjetà u naħseb ukoll illi l-istati membri u ċittadini tal-stati membri kienu dawk illi urew l-aktar solidarjetà Din miex però problema tal-Unjoni Ewropea biss, hija problema tal- tad-dinja kollha kemmi ma jistax ikun illi l-Unjoni Ewropea tagħmel l-almu tagħha u stati membri oħrajn idawru wiċċhom band oħra u skużawni pajjiżi oħra madwar id-dinja ħarsu e, eh, jitfaw wiċċhom band oħra. Irid ikun hemm fond internazzjonali biex nejnu għal din il-kriżi internazzjonali din tinvolvi lil ġnus maquda u lil pajjiżi kollha madwar id-dinja Fil-waqt il qed nitkellmu hawnhekk il-fondi il-pajjiżi Arab li huma tant għanja mhux qed jgħinu biex tissolva din il-kriżi. U naħseb li meta ħafna jgħidu illi l-Unjoni Ewropea m'għamlitx dak li kellha tagħmel, naħseb li qed ikunu ikunu qed ikunu inġusti għaliex Iva l-Unjoni Ewropea forsi ma għamlitx bizzet, pero kienet l-Unjoni Ewropea li għamlet xi ħaġa ħadd iktar ma għamlet xejn. Mhux qed inku qed ikolli xi preġudizzi, però ma nistgħux naċċettaw illi pajjiżi bħat Turkija jaġixxu bil-mod kif qed jagħmlu meta pajjiżi oħra tal-Mediterran qed jippruvaw solvu il-problema. U flok ma qed tagħmel dan, e, Turkija qed tisfrutta il-kriżi tar refuġġjati u qed tisfrutta wkoll din il-kwistjoni biex tiksab affarijiet oħrajn. Ma rridx ngħid eżattament l-imkien ir-wol ta' Turkija, però biżet eh, li qed tilkom hekk tifmuni. Sur Onorevoli Kristoforu, għandek blue card taċċettaħħa? Iva, mela, eh, Sur Wolf. Onorevoli Kristoforu, nap prezza illi inti qed tifhem illi din mhijiex biss kriżi Ewropea iżda hija kriżi internazzjonali. Jien il ngħid illi l-ġnus maquda ila e, e, kella taħdem fuq din il-kwistjoni. Inti taqbel illi l-ġnus maquda kella issejjaħ konvenzjoni internazzjonali biex titratta din il-problema, biex taffaċċa din il-problema, flok ma toqgħod biss fuq eh, l-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Kristoforu, fidejk. Iva ovvjament li naqbel l-Unjoni Ewropea naħseb illi ħaqqa ħafna eloġu għal dak li għamlet dwar din il-problema, pero Iva għandek raġun il-ġuns maquda kellhom jieħdu inizjattiva u hemm ukoll diversi pajjiżi illi baqgħu sikta u ma kellhom jipparteċipaw, għalmenu kellhom jipparteċipaw b'mod Eh, politiku ma jistax ikun hemm pajjiżi bħal pereżempju r-Russja li qogħdu jistennew lill kummissjoni Ewropea jew lill-Unjoni Ewropea jew lill-istess Parlament Ewropew sabiex jagħmlu xi ħaġa. Għalhekk jiena ngħid lil viċi eh, President tal-Kummissjoni sabiex induru lejn eh, gruppi oħra internazzjonali ħalli bekk l-Unjoni Ewropea ma titħallix waħedha Grazzi l-Onorevoli Howitt. Jina iktar kmini illum kont uh, qed nattendi il-summit tal-Belt Valletta u jiena kuntent ħafna illi erġajt eta hawnhekk fi Brussell biex biex ikun nista' nappoġġa il-Fond Fiduċarju għas-Sirja. Jiena kol kuntent ħafna illi il-Parlament Ewropew qed i-vota favur dan il-fond fiduċarju fl-14 ta' Ottubru. Jiena illum ngħid fissem il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi illi iridu jiġu e, e, motija allokati flus kamem bżon. Dan huwa dinja biċċa għodda illi trid e, anka is-servisa biex iġġel l-oħrajn u koll il-gruppi oħra internazzjonali sabiex huma wkoll allokaw fondi. U minnu illi wasal iż-żmien illi il-maġġor parti tal-fondi waslu minn pajjiżi bħal Ġermanja u l-Italja, però u mhux mir-Renju Unit li huwa pajjiżi stess, però anke fl-istess Renju Unit eh, hemm ċittadini li jħossu illi iva din lajnuna trid tingħata. Sur President, eja niftakru illi fil-waqt illi eluf ta' ta' rifugjati ġew fl-Ewropa hemm fl-istess waqt miljuni illi jinsabu fuq il-frontiera fejn is-Sirja. Għalhekk aħna rridu nintegraw lil dawn il- refugġati li jaslu fostna sabiex jintegraw fil-soċjetajiet fil tagħna. Din il-kriżi sfortunatament kibret minħabba l-fatt li ma ħarisniex fuq meda twila ta' żmien. Għalhekk issa bżonn illi nagħmlu dan. Grazzi. Grazzi l Signora President, Commissario, Signori. Il-persuni li fuqhom li qed jiffaċċaw ir-riskju in-nies qegħdin jitilqu minn pajjiżhom minħabba kwistjoni tar-riski dawn iż-żewġ trust funds huma huma raċ ta' dawl li n-nies qegħdin jifittxu jiena nispera illi l-istati membri ikunu jistaw jibnu fuq dik it-tama, jipprovdulhom ċertu għajnuna 2.3 biljun euro. 120 miljun euro. Ejjew ngħidu illi nieqfu illi nħasrula dawk id-9.4 biljun euro il-flejjes kollha għandhom jitħallsu b'dik iċ-ċifra u hemm diversi investigazzjoni fosthom l-riċerka u l-iżvilupp il-sigurtà fil-frontiera u l-ġlida kontra l-immigrazzjoni għandhom jiġu indirizzati. Dan huwa l-unika mezz li nistgħu immexxu l qudiem Grazzi ħafna, is-Sinjura Spiraki. Sinjura President, Sinjura Gorgieva, il-Grigi li qegħdin jilqgħu lill refuġati fil-Lesbos u qed jaraw it-tfal li qegħdin jerqu fl-ibħra tagħhom qegħdin jistaqsu x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea. Il-tweġiba hija hija li l-Unjoni qed tagħmel ħafna iżda fil-ħajja tagħna maħniex responsabbli għall-emil tagħna iżda għal dak li ma nagħmlu. Li niffinanzjaw dawn il-fondi għas-Sirja u għall-Afrika qegħdin esperjenzaw ċertu minn il-mistoqsija tiegħija jekk dawn l-lotjiet volontarji jekk għandhomx jikkonformaw ma' ċertu deadlines, skadenzi. <clears throat> Tweġiba hija le kif ħanżidu l-finanzjar. Ħanieħdu konsiderazzjoni l fat li 9.4 biljun euro qegħdin jingħataw lura mill-baġġet tal-Istati Membri. Biss dan il-flus jista' jiġi allokata għal fond Kif nistgħu nissorveljaw l-implementazzjoni ta' ftehim ma' pajjiżi terzi illi jingħataw ċertu flus fosthom it-Turkija li tingħata 3 biljun euro f'għajnuna ta' qabel adeżjoni. Kif ħajkun hemm sorveljanza ta' dan? Irridu naġixxu issa għax jekk ma nagħmlux hekk, ix-xettiċiżmu ħajjikber fuq abbażi abbażi tal-sitwazzjoni disparata ta' dawn l-istess rifuġġati. Grazzi. Grazzi. Irrid li dan huwa importanti ħafna importanti ħafna li wieħed iżomm mal-ħinijiet tal tal tal mal-ħin allokat biex wieħed jitkellem is-Sur Njuraxan għal minuta grazzi ħafna Ministru kollegi il-budget tal-Unjoni huwa parti mis-soluzzjoni għal kriżi dawn u rejnieh bl-adozzjoni tal-abbozz tal-budget dawn id-draft amendment budgets mhumiex l-aħjar mod kif nindirizzaw tali kriżi għalli rridu nagħmlu huwa li niddefinixxu l-prijoritajiet politiċi meta npreparaw il-budget u niffinanzjawhom għax inkella l-Unjoni ser tkun f'pożizzjoni illi mhix lesta u ma tistax tindirizza l kriżi Dan kollu għandu jkun iċċarata l-istati membri matul il-negozjati li qed ikollna fuq il-budget tas-sena d-dieħla, kummissarju, aħna norbtu fuqek biex tgħaddi l-messaġġ l-istati membri dawn iż-żewġ fondi huma importanti għax jekk l-affarijiet imorru għall aħjar fil-pajjiżi oriġinarji nistgħu nindirizzaw din is-sitwazzjoni u nimmaneġġjaw din il-kriżi tal-immigrazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Dani wassalna għal tmiem tal-kontribuzzjonijiet tal-membri individwali jidher li s-Sinjura Ribeiro mhux daqqaw Issa naddu għal proċedura catch DI minuta għal kull kellim sur polċak. Skużawni ma smajċ ismi dwar dan il-punt għandi dan nixtieq ngħid dan nimis. L-Ewropa tittejn bl-ebda dubju l-Ewropa m'għandix tibża biex tkun involuta Jekk aħna nħarsu lejn dawn iż-żewġ fondi għall sirja u għall-Afrika naħseb illi din hija azzjoni illi waslet tard wisqaw nies illi ilhom fil-gwerer ċivili għal kważi ħames snin jekk timmaġina li dawn il-persuni jieħdu gost bis-sitwazzjoni tagħhom jew li jsibu ruhom f'kampijiet illi ma jipprovdu ebda prospett għat tfal tagħhom jina ċerti li mussa jkunu kuntenti jiena kieku ma naċċettax. U importanti l-Ewropa tejn jiena naqbel illi dawn il-fondi jistgħu jgħinu iżda waslu tard wisq fortunatament. Grazzi sur Paul Jack is sur Fonsilika. Jiena nappoġġat nedija ta' dan il-fond u anka il-fond ta' emerġenza biex jindirizza il-kaġun tal-immigrazzjoni regolari u nistenna l-istati membri illi jappoġġaw il fond madat permezz ta' kontribuzzjonijiet volontari fl-istess ħin anka l-fatt li għaw ċertu pajjiżi li għandhom tmexxejja awtokratika forsi jistgħu ma jagħmlux uż flus irridu naraw kif se jiġu mnefqa dawn il-flejes li jistgħu jisparixxu minħabba korruzzjoni. Nafu li dan ġera, ġera qabel, dawn il-pajjiżi issa jridu jirrispettaw ċertu kondizzjonijiet u m'għandhomx jerġgħu isiru mezz mezz ta' rikatta tal-Unjoni Ewropea. Importanti li l-Istati membri jkunu jistgħu jallokaw biżżejjed finanzjar fin-negozjati għal 2016 tal-budget Ewropew. Grazzi ħafna naddu għas-Sinjura Tomasic. Il-fondi għas-Sirja u l-Afrika huma intenzjonijiet nobli iżda musser waslu għal l-maniġjar tal-kriżi din il-miżura hija turija tal-impotenza tal-Unjoni fil-kriżi korrenti naħseb li tali miżuri lejn pajjiżi terzi huma kontraproduċenti jekk l-Unjoni ma tafx triti wara l-invit tal-Unjoni Ewropea tellaw il-ħitan u barbed wires bejn pajjiżi fil-viċinat fil-komunità x'inhi l-politika Ewropea mingħajr messaġġ ċar għall-immigranti illi l-Ewropa tixtieq taċċetta dawk illi qed jaħarbu għax il-ħajja tagħhom hija perikolata dawn il-fondi ser jibqgħu ħela ta' flus għall kontribwent Ewropew. Grazzi ħafna, Signora President, id-dinja qed tinbidel quddiemna ir-relazzjoni fil-komunità globali qed jinbidel ukoll u dan qed narah ukoll bħala miżura miżura li waslet tard wisq nixtieq li nitlob il-Kommissjoni biex tagħti bidu għal inizjattiva ġdida mingħajr strateġija ġdida inizjattiva li għandha tinkludi l-ġnus maquda għandha tinkludi lill imsieħba kollha magħna illi jaqalu ħafna flus bil-kummerċ mal-Unjoni Ewropea. ċertu li iżda hemm ċertu pajjiżi fid-dinja illi għamlu ftit wisq biex jgħinu nisolvu din il-problema. L-Ewropa għamlet ħafna u nħoss li għandna nagħtu bidu għal inizjattiva globali għax bħalissa kull ma qed nimplementaw ċertu miżuri temporani fis-Sirja u fl-Afrika. Grazzi ħafna. Sur Grazie ħafna. Hemm problemi umanitarji irridu nipprovdu rispons, iżda rridu wkoll nikkondannaw l-Unjoni illi tikkontribwixxi bi ftit riżorsi Aħna wkoll ikkontribwejna għal dan. Issa r refuġati qegħdin jiġildu kontra ċiniżmu, ċiniżmu tal-Unjoni. L-istorja ser tikkondanna l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea għal dan. Grazzi ħafna jekk l-immigrazzjoni hija problema rridu nar forsi nagħtu ħarsa lejn l-istorja l-Homo sapiens ħareġ mill-Kenja u konsegwenza ta' dan ħakem id-dinja kollha mhix daqshekk kwistjoni kbira naħseb is-Sinjura Georgieva qed tagħmel l-aħjar l-almu tagħha biex tiffaċilita l-problema korrenti. Iżda, mhux ħansolvu l-problema biex billi natu iktar flus irridu naħsbu b'mod Ewropew naħsbu b'mod Ewropew difiża, sikurezza u bekk nixtieq nenfasizza illi rridu ikonna politika ta' difiża komuni. Grazzi ħafna dan iwassalna għall-aħħar għat-tmim tal-proċedura tal-kaċtija. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-li rispettaw il-ħin. Nixtieq nagħti l-kelma l kummissarju issa. Kjoġbox, Njura, Kummissarju, grazzi ħafna. Żewġ punti ġenerali l għolnet huwa hija kriżi globali u din teħtieġ ukoll ċertu rispons globali wkoll magħha. Aħna fl-Ewropa aħna nirrappreżentaw 20% tal-ekonomija dinjija u 50% tal-iżvilupp fil-lajnuna umanitarja. Aħna qed nagħmlu l-parti tagħna u importanti li kull min għandu l-mezzi biex jikkontribwixxi għal dan irid jagħmel dan iktar ġid tfisser iktar responsabbilta u koll. Nappeġġa l kummenti li saru illi rridu nitolbu għal iktar mobilizzazzjoni biex inkunu nistgħu ngħinu l persuni u ngħinu l persuni jgħinu lilhom infushom. It-tieni osservanza tiegħi hija illi bl-istess mod illi l-kriżi finanzjarja ekonomika Arfitna li jatem ħafna xogħol x'namlu biex nibnu l-kapaċitajiet tal-istituzzjonijiet biex jindirizzaw din il-kriżi b'mod kollettiv. Il-kriżi tar refuġjati fil-fatt qed tagħti xhieda tan-nuqqasijiet fl-Ewropa viżavi l-azzjoni kollettiva nispera li jkun hemm proposti proposti minn fil, fil, fil kontroll tal fruntiera fid-difiża, li nerġaw nikkonsidraw il konfessjoni ta' Dublin il-stajk li jkun hemm skjerament konġunt mal-pajjiżi, pajjiżi li għandhom bżonn l-assistenza tagħna biex jibnu l-kapaċitajiet tagħhom biex jiffaċċaw l-isfidi tagħhom u ovvjament wieħed irid jgħid li l-aħjar mezz biex wieħed jindirizza l-kriżi huwa illi nevitaw għal kollox iridu investu fil-prevenzjoni tal-konflitti, rezoluzzjoni, naqsu d-diżastri, affarijiet li jistgħu jiġu implementati fil-futur, fil-futur fosthom li l-bidla fil-klima ser twassal għal iktar diżastri u li sfortunatament l estremiżmu vjolenti ser iwassal għal iktar konflitti. Din hija ovvja li naħseb l-Unjoni taf ma konniex perfetti iżda issa qegħdin nieħdu pożizzjoni u nikkontribwixxu ma' ħafna nies madwarna. Bat kummenti speċifiċi. Intqal li rridu ukoll niftehmu ma' msieħba oħra jiena wkoll kont l-Istati Uniti biex niltaqa' mal-Bank Dinji l-IMF u l-awtoritajiet l-Istati Uniti huma l-aħjar siħeb tagħna anke għal din il-kriżi rridu nispandu l-lin minn respons ta' emerġenza biex noħolqu ċertu kapaċità fiskali f'dawn il-pajjiżi biex ikunu jistgħu jtaffu l-problemi tal-kriżi kif nindirizzaw is-sitwazzjoni ta' fraġilità naħad gost nara li l-IMF qegħdin jibnu l kapaċità biex jindirizzaw il-fraġilità fid-dinja wkoll kien hemm sejħa ċara illi dawn il-flejjes m'għandhomx ikunu frammentati u jina kelli fil-fatt nibda billi ngħid illi aħna qegħdin inqedu dawn 2.3 biljun fil-kuntest ta' dak li huwa 10 biljuni mill-Kummissjoni biex indirizzaw il-kriżi tar-refuġjati ġewwa u barra. Dawn it-trust funds l-ispeċifiċità tagħhom huma mezz ġdid biex norganizzaw u nagħmlu użu tar-riżorsi tagħna b'mod iktar dinamiku mingħajr ma naqsu il-responsabilità eh, ħajkun hemm ir-rapportaġġ mal-Parlament ukoll u nispera dan ikun iktar sostantiv għax dan se jkun isir fuq programm programm ta' iktar maħsub Kien hemm mistoqsija jekk dan il-programm ser jagħmel użu ġdid tal-flus diġà li għandna fil-baġit tagħna. it tweġiba hija li dan huwa flus li ħajkun hemm flejjes ġodda miżjuda għal aspetti speċifiċi ta' din il-kriżi għamilna wkoll ċertu reallokazzjoni tal-fondi minn attivitajiet li qabel kellhom priorità biex baxxa u issa għandhom priorità għolja. Ikkritikawna sfortunatament dawk li għamlu din il-kritika kienu hemmhekk biex jitkellmu mhux biex jisimgħu. Kienu qed jagħmlu mistoqsijiet, jkun aħjar hekk wieħed jisaqsi iżda jistenna t-tweġiba. Għandna reputazzjoni tajba fl-Ewropa fil- programmi ta' żvilupp fostom fejnuna umanitarja il-Renju Unitu kol ikklassifikana bħala l-aħjar għal raġuni valida għanna saqajna mal-art nafu xinu jiġri, nafu xinu mal-prioritajiet kienem skjerament ta' rizorsi tagħna għal għajnuna tal-persun tan-nis fis-Sirja kienet intqal li qed ngħinu il-viċinat tas-Sirja mhux fis-Sirja da mhux minnu. Parti minnhom imorru ġozoni ta' kontroll tar-ribelli. Mhux ħan iddiskutu ma' min qed naħdmu hemmhekk għax nistgħu nipperikolaw ċertu persuni iżda iva għandna prezenza, preżenza valida u għatma tajna qalbna mill-pajizi l-iktar imkabra fis sirja fejn il-persuni qed jgħixu f'ċirkostanzi traġiċi. Kien hemm punt illi intqal illi aħna qed naħlu ħafna flus u l-kontijiet tagħna ma ġewx awditjati mhux minnu il-kontijiet tagħna ġew awditjati l-aħħar l-aħħar l firma tal-awditur kienet il-bira u ma rridux mhux qed nitkellmu dwar ħela, frodi, qed nitkellmu dwar żbalji għax persuni ma bdowx jiffajljaw il-dokumenti kif jixraq irridu nkunu ċari illi iva qed niffaċċaw sfida konsiderevoli dan huwa importanti għal pożizzjoni Ewropea iżda dan ħaniffaċċaw dan b'mod iktar effettiv billi naħdmu naħdmu fl-imkien. Nispera illi dawn il-fondi, fondi illi huma pjattaforma ġdida biex ikun hemm azzjoni illi jinataw iktar moviment u ninkun nista nisma fostom eh, smajt li l-Istati Uniti ser, ser jappoġġawna f'dan il-font il-mod li kif sa jsir wieħed irid jara nix ringrazzja lill-Parlament tal-li diskuta dan il-punt li jkun hemm azzjoni konġunta mill-Istati membri biex ninaqdu u nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja lill lussemburgu lill ministru Schmidt kellu bżonn kulħadd kien bħalek. Grazzi.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 Is-sitwazzjoni arġenti għandna nibbobilizzaw il rizorsi meħtieġa u minnu li hemm xi stati membri li sista ma wiġbux biżejjed u l m'għandniex biżejjed eh, sissa. U smajna messaċ ċar ħafna mill-Parlament messaġġ qawwi u jiena se ngħaddi dan il-messaġġ biex niżgura li dawn il-pledges li saru um, se, se nirrispettawhom. Fl-istess waqt għanna najdu bitċar li għanna zoċ entitajiet ċari, mandek zoċ entitajiet ċari l-Unjoni bil-budget u l-Istati membri xie postiħor, aħna et naħdmu bħala l-Unjoni Ewropea. Xie kontributi jiġu mill-budget illi dan huwa l-budget tal-Unjoni mill-Istati Membri u mbagħad xi riżorsi oħra jiġu mill-Istati Membri. Ovvjament irridu niġbduhom u niġbruhom. Issa dak li inti fuq il-Trust Fund. Inti verament eh, il-qatt hawnhekk din hija kwistjoni illi verament għandha x'taqsam mal-Ewropa l-ewwel net għax din hija eh, xaħġa li qed isir fil-viċinanza li jisir viċin tal-Ewropa, xi ħaġa li qed taffettwa l europa dan niset jaslu fl-Ewropa, iżda din mhix kwisjoni biss li taffettwa l-Ewropa li għandna x'taqsam mal europa din il-kriżi hija internazzjonali u jidher biċ-ċar ħafna illi jekk aħna rridu nirreaġixxu irridu ninvolvu l-komunità internazzjonali kollha u dan jinkludi xi stati membri li għandhom interess kbir biex fejn li aħna Um, illi aħna naħru f'din il-kriżi. Mbagħad it-tieni punt irridu nħarsu fit-tul, iżjed fit-tul, il-kwistjoni kollha tal-iżvilupp illi nerġgħu naħsbu dwar il-politiki tagħna tal-iżvilupp ukoll. Għax ma nistgħux ngħidu illi dak kien xi suċċess straordinarju għandna nerġgħu nħarsu lejn il-politiki tal-iżvilupp tagħna, rridu nħarsu fejn huma sejrin dawn il-flejjes kif se nanfqom, kif nistaw niksbu impenja mill-pajjiżi stess biex jirnexxinna nisforzawhom jimpenjaw ruħhom għax laqasem il-bidu ta', ta dawn il-pajjiżi fejn m'hemmx il-bidu tal-istat ta' dritt l-Eritrea pereżempju nafu li hemm reġim hemmhekk in-nies qed jaħarbu minn dan il-pajjiż żgħażagħ għax dawna zaza iridu jitlu fil-armata ta' bil-fors u bekk għanna problema diffiċli jemmek xinsolvu. Ovvjament iridu nitlu f'impenji fit-tul u kol nasab li eh, dan id-dibattitu kien wieħed rik ħafna u naħseb li l-unika soluzzjoni biex nelbu dawn l-sfidi hija soluzzjoni ta' solidarjetà mem soluzzjoni oħra. Għal xejn najdu li xaħat għandu t-tort jew le, jew li e, naħbu xaħġa minn e, xi partijiet maħniġ sen solvu situazzjoni jek. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir Schmidt.